Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Alternatywne. Grazie tassew, president. Dan it-tip ta' fondi ta' investiment alternativi huma ta' importanza kbira l-ekonomija tagħna fiħda l-Unjoni Ewropea. Il-managers ta' dan it-tip ta' fondi jridu jobdu regoli u regolamenti illi jippermetti l-om illi joffru servizzi dan l-Unjoni Ewropea. Is-suq finanzjarju supervizjoni f'dan ir-rigward irid ikun effiċjenti u effettiv sabiex dan iseħħ aħna rridu inneħu kull tip ta' xaq li hemm fis-sistema, xuq li hemm fis-sistema. Il-proposti li tresqu qegħdin hemmhekk sabiex jgħinu t-trasparenza tas settur finanzjarja li eh, seri wassal għal kredibilità għolja u stabilità tal-istituzzjonijiet finanzjarji u għalhekk dan isaħħaħ l-ekonomija kollha kemm hi. Grazzi Sur Perillo.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 Sì, signor Presidente. Sur President, il-vot tal-Unji rappresenta pass importanti l-qoddim tal-Unjoni Ewropea għal regolamentazzjoni tal-fondi ta' investimenti alternattivi. Grazzi għad direttiva il-managers tal-fondi jridu jikunu reġistrati u autorizzati u illi kunu jirrispettaw ir-regoli interni tal-Unjoni Ewropea ta' kondotta li huma s-sabsin. għal ewwel darba u l-ewwel darba li s-settur qed jiġi regolat u jiena naħseb li dokument tagħna l-premessi neċessarji biex nittama nkunu nistgħu nazlu verament għal suq wieħed f'dak li nxaqsam prodotti finanzjarji. Nixtieq nisħaq illi il-Parlament Ewropew saħaq fuq dawn regoli għawijin biex ikun hemm kontrolli um, ibsin u għalhekk nixtieq ngħid li qabel il-regoli kienu inesistenti. Il dawn issa regoli eh, imma qed jagħtuna garanzija ta' ħarsien u jiena votajt favur għal dan il-kompromess u nixtieq ningrazzja l rapporter ta' xogħol kbir li sar. Grazzi Sur Pirillo. sur Kamal. s-sew, jina naħseb li meta ħarsna lejn proposta tal-bidu, meta xi xorilu, aħna rajna dak li ħafna kienu jajdu li misim kemxa. Fejn l-industrija ma ġietx konsultat eh, l-proposti kienu u l-iswiq u kienet tagħmilha diffiċli għall investaturi biex investu fondi li mumiex għall-Unjoni Ewropea li kienet għatwassal għal inqas ħul għal pensjonijiet kif ukoll jiffettwa investiment fi pajjiżiet jiżviluppu jiena kont imħasseb sew rigward il-proposti. F'xorti tajba wara x-xogħol bir-Race Shadow Reporters kif ukoll kooperazzjoni eċċellenti u x-xogħol eċċellenti minn tal-Kommissarju u l-Presidenza Belġana aħna rna xina naslu għal soluzzjoni aċċettabbli li issa taħdem illi jissa timmepetti illi s-suq ikunu miftuħin tajja fi trasparenza u naraw illi investituri ikun jibqaw jinvestu fi s-suq l-enin mill-Unjoni Ewropea. Aħna irridu nżommu għajnejna fuq ezma biex naraw illi dawn ma jwaqfux għadċets għal-fondi tal-Unjoni Ewropea ma nasbulħu mill-axar aħna wasanna għal-kompromess aċċettabli. Grazzi. Signor Kemal, ora vamos al-informe del signor Diaz de Mera. Grazzi Sur Kamal, issa Sur Dizameres is signora Andri Kiene. Fidek. Grazzi ċer, jenna votajt favur ta' dan il-dokumentant importanti, jina issa nistannajt li meta il-deċizjoni tal-Parlament Ewropew f'dak l ġaqsam it-naħija tal- kull qed jivvjaġġa lejn ix-Schengen Ah, oh, oh, lej Taiwan eh, ja ħaġa tajba l-poplu Taiwanese għax minnhom l qudiem ikun jistaw jitlu fl-Unjoni Ewropea minna viża u minn issa l-qudiem ċaġini kolla tal-Unjoni Ewropea inkluż eh, dawk Rumeni u Bulgari u Ċipriotti ikunu jistgħu wkoll imorru lej Taiwan minna eh, viża u naħseb illi popolazzjoni ta' Taiwan għandu inna faħruhom. Danke, Herr Präsident. Grazie, Signor Präsident. Signora Lunacek. Jena u koll, eh, eh, u grupp għaj, naqbel ma l-fat li sta eh, ċittadini ta' Taiwan ikun jistaw jitlu fl-Unjoni Ewropea minna xkil. Iżda, sabajna fijen, Nemx pajis wieħed fl-Unjoni Ewropea li rikonoxxa Taiwan, m'għandix xejn kontra ċ-ċittadini ta' Taiwan li jkun jistgħu jivvjaġġaw l-Unjoni Ewropea mingħajr viża, iżda xi se ngħidu mbagħad rigward Kosovo? Il-istat iżgħar l-iżgħar stat fl-Ewropa għatfadal ħames stati li ma rkonoxxewx il-Kosovo, għat m'għandniex dialogu tal-viża li għaddejja mal-Kosovo il-Komissjoni għandha laqas ta' bidu għalli li tama li l-Komissarju Malmstrom ser ta' bidu għal dan il- eh, ma' dan il-pajis ġviri Kosovo għaliex huwa li żgħar stat l-Unjoni Ewropea jridu għandhom id-dritt li vjaġġaw da' skemi vjaġġaw dawk ta' Taiwan. Grazzi, signora Lunacek. Issa signora Van Brimps, il-rapport taħħa. Is-signora Ek, binuta. Vera ek fej edha. Lena. Skużani ċe, se pattering tara iġri ma. Bizbedis. il-programm tal-kupra ta' enerġija huwa strument illi qed jintuża biex intejbu l-effiċenza tal-enerġija u enerġija li tiġeddet il-proġetti jistgħu jinbdew malajr U għalek il-ftajim illi warrabna ta' 1.4 minju krona zvediz li ġew allokati għal dan il-proġett huwa pass fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu nibdew nagħtu bidu għal dawn il-proġetti ta' effiċjenza fl-enerġija u dan toħloq eh, eh, xogħol kif ukoll l-ekonomija sir iktar ħadra u naqsu dependenza tagħna fuq eh, iż-żejt. U hekk għandha taħdem l-Ewropa, ġifieri rizorsi mux għet jinżaw qasam irridu jinbidlu u jieġalu lokati b'qasam iħor. Transferring of funds. L-Unjoni Ewropea damet biex tintebaħ bija di. U stati membri ippruvaw jamlu għalu taħħom biex imorru kontra l-wedit li jamlu fil-bidu. tajjeb illi aħna zammejna sot aħna edna li importanti illi kunem trasparenza u semplifikazzjoni tar regoli. Jina kontenta illi il-Parlament Ewropew għamlu ċara li hemm attenzjoni rettinata li tnaqqisa l-ispejjeż. Grazzi signora, ek. Dimonstanis Hanan. Grazzi. Il-bira, il-Sur Van Rompuy għamel diskors straordinarju fej jieti li impossabli jinti tkun il-barra mill-Unjoni Ewropea f'dinja globalizzata, ovvjament, għalek għanna il-problemi tal-villi tal villi per eżempju fi Svizzera u għall-ikel u il-problemi ta' zejt li fil-Norveġa. Imma u kol apparti jek għal li jem il-pajizi li sejrin l-ura jekk mintix l-Unjoni Ewropea, ma mhux veru għax patrioti fisser li ju jaqsam il-libertajiet ta' pajizi kollha. U meta Sur Van Rijnpoj għattum battijiet illi il-lawra xettiċizmu jfisser il-nazjonalizmu jfisser gwerra, forsi ta' min iħalet lejn il-żewġ gwerer illi qegħdin nikkommemoraw lum dawk kien qegħdin jiġildu għal libertà ta' nazzjonijiet kollha u sovranità tal-pajjiżi kollha u grazzi għal patriotizmu tagħhom illi l-Ewropa issa mhix f'gwerra u illi hemm is-sovranità li ngħatat lura lilhom u l-Ewropa sarx possibbli. Grazzi. Muy bien, señor Jara. Muchas gracias. Grazie, señor Hanna. Mela, is-summit issa li jmiss tal-Unjoni Ewropea. Signora Andrea Kini, Minutal. Grazzi, jina nissa nifraħ dak li għalli sur Barkabana meta għalli li ju jishtiq jattendi is-summit tal-Unjoni Ewropea l-Uzbona u hemm ħafna eh, diskussu nid niddiskutu. l agenda jemm imriela zbajda u għalhekk il-żewġ mexxejja jarridu Eh, jizzaw il-kompetenza tagħhom f'affarijiet bħal il-bidla fil-klima, l-ġla kontra terrorizmu, ħafna ħrajn. Il-kupru ekonomiku irrid ikun irrid tkun il-priorità u l enja fuq l-aġenda. Sħubija ekonomika tagħna hija mexxejja f'dan il-ġit biex ikolna ġit madwar id-dinja. U e, aħna rridu noħorġu f'strateġiji komuni u azzjonijiet biex ikonna l-kupru stabli mill-krizi, inkluż li nirregolaw is-swieq eh, finanzjarji, il-pakketti ta' stimulus u strateġiji sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw il-manipolazzjoni tal munita bħala atturi globali. Grazzi sur Klajs, minuta. Xizej, voorzitter? Skużani, ċe. Jiena votajt eh, kontra din il-proposta għax jiena ħassejt illi mustan nkunu nista' nifoka fuq il fatti jekk inħassu l-immigrazzjoni b'massa l-aħħar 20 sena dawn kellu konsegwenzi politiċi katastrofiċi U għalek ma sawx nippermettu, mux għet nippermettu jtitħol iktar immigrazzjoni minn barra l-Unjoni Ewropea, din il-paragrafu 1-1-0 jaċiniku. Għalix aħna rridu jgħid li aħna rridu nappoġġaw l-immigrazzjoni illegali ma fost pajjiżi li qegħdin jakkoljawhom. Bażikament aħna rridu ikonna propaganda minħat tal-gvern favur kunċett kontra il-multikulturalizmu u il- integrazzjoni. Jekk aħna rridu nktar informazzjoni fuq politika ta' integrazzjoni, aħna rridu analiżi ta' kemm ta' efficienza f'rigward l-ispejjeż. Grazzi sur Klajs, sur Skinner. Minuta. Grazzi, jiena kont ftit imħawwa ta' hawnhekk għax ma konsen namel nagħmel bir-reżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea u bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti, ma xorta waħda n rezoluzzjoni bħala kompromess huwa wieħed tajjeb imma ħafna jaħsbu li huwa twil iż żejjed u ma jitrattax il-punti li aħna suppost qegħdin nagħmlu, suppost qed nifirduh u nqasruh sabiex il-kwistjonijiet tekniċi u tal kunsill irrid inżel għal pod ta' tlet punti, per eżempju, u biex nkun saw nistgħu nużaw meta mor qudiem mal-amministrazzjoni qudiem il-kollegi tagħna ħanna rridu niddiskutu wkoll kwistjonijiet bħal il-loba ta' zero tariffi fejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti u jistgħu jisaħħu l-kompetitività permezz ta' din il-proċess. Ovvjament dan jinvolvi l-agrikoltura, ma dan se jsaħħaħ kull ma nagħmlu U għalek, għal-parlament ma jistax jistenna illi l-amministrazzjonijiet jgħidilhom x'għandhom jagħmlu, aħna rridu nifissaw l-aġenda, tajjeb li noqogħdu nivvotaw iva għax jina votajt, u votajt għax n-negozja, imma jiena wkoll irridizzajt illi għandu il-punti tajfin tagħha u għalek aħna rridu nħarsu li kongress il-ġdid u għal aħna rridu nilqgħu il-kelima kollha li ħajjiġu maħatra sabiex inkunu nistgħu nagħmlu xogħol aħjar dan il-qasam. Grazzi sur Klajs. Grazzi, punta ordni għonek. Point of order. Aħna, jina minn zbal fil-rapport. Jina fil-fatta minn dikjerazzjoni fuq dis-summit. U għalek nitlob illi nkun nista' nippreżentah dan. Xett eżattament ma fimxin, jgħid iċ-ċer. Grazzi, bella ħan nipprova. Jiena votajt kontra paragraf 14 tal-rapport tal-Summit bil-Unjoni Ewropea u Stati Uniti għax rridu jridu nerġaw nirduppjaw l-isforzi tagħna sabiex insibu soluzzjoni imsaħħa bejn Ċipru, etc. U il-problema hija l-okkupazzjoni illegali militari minnaħta Turkija. Għaliex qegħdin iduru l-Istati Uniti biex jittervjeni hawnhekk l-Istati Uniti m'għandhomx jaqsmu ma' din il-kwistjoni. L-Istati Uniti jridu jħeġġu l-Unjoni Ewropea biex eh, Turkija tkun parti mill-Ewropa. Ma di problematika fejn ifisa aħna qed nitkellmu dwar Konstituzzjoni Federali ta' Ċipru waħda mill- uh, Eh, kondizjoniet tkun li Turkija neħi truppi taħħa mill ċipru Jekk aħna di saw najduwa fil-miftuq, bil-miftuq f'Parlament ta' Ewropew, aħna eridu edin nikonoxxu de facto li jista' jsiru abbużi kemm iridu ġo ċipru. Grazzi Sur Klajs. Itta nitkellmu issa dwar PNR is-Sinjura Andrakini. Ingrazzina votajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex fil-opinjoni tagħna il-Parlament Ewropew wera li dawn il-kwistjonijiet ta' sikurtà u ġida konta terrorizmu u kriminalità organizzata mod serju u nieħdu b'serjetà il-relazzjoni tagħna ma' msieħba bħal Stati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja. Met Wara tul fis seħta tarta tal-Lisbona, il-Parlament Ewropew issa irrid jagħti il-konsens tiegħu għal ftehim li sem bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi u trasferiment tal-data tar-records tal-passiġġieri. Għalhekk aħna rridu nużaw dan is-seta tagħna b'mod responsabbli. Fid-daw tal-fatt il-Parlament diġà ddeċida darba dwar il-5 ta' Mejju illi jipposponi l-vot għat-talba għal konsens ta' bejn l-Stati Uniti u l-Awstralja u illi il-ftejm jena palissa mal-Kanada fuq trasferiment tal-PNR madux validu aħna rridu naċċertaw illi meta jiġi jasal iż-żmien natu il-permess illi dan il-proċedura eh, tgħaddi kemm fit-Transatlantiku kif ukoll lil minn dan. Issa nistgħu naddu għall iskubijiet tal-innovazzjoni sur Kashmarek. Grazzi, grazzi ħafna President. L-Unjoni ta' Innovazzjoni proġett importanti għall-Unjoni Ewropanti fi Poznan, eh, awtoritajiet reġjonali għal xi snin eh, kienu qed jorganizzaw il- Eh, ġannet għall-innovazzjoni, dan huwa importanti fuq livell nazzjonali, reġjonali, Ewropew, dan jista' jwassal għal konklużjoni li tkun waħda pożittiva li kien avvotajt favur din l-inizjattiva jiena naħseb li l-kol kemm aħna nkunu involuti f'dawn l-azzjonijiet għall-innovazzjoni għax eh, kifet eh, xi ħaġa importanti ħafna għall-futur tagħna. Grazzi ħafna u issa fuq l-OSKE. Grazzi ċer, jiena votajt favur din rezoluzzjoni importanti għax jiena nemmen li il-wol tal-Unjoni Ewropea din l-organizzazzjoni importanti ħafna għalli bekk eh, nistgħu niksbu eh, l-anijiet ta' din l-organizzazzjoni. Nixtieq nisħaq hawnhekk li l-Unjoni Ewropea u eh, li SCE għal-kem dawnu ma' strutturi differenti xorta wahda jikonforma ma' l-istess valuri ġifir il-ħarsin ta' ġittijiet tal-bnidem kif ukoll l-istat ta' dritt jiena naqbel ukoll dwar il-punti li saru dwar il-Kazakstan specialment fid-dawl ta' summit iġifiri li jinżamu il-valuri ta' drittijiet tal-bnidem il-demokrazija li ikunem libertà ta' l-espressjoni se jkun hemm dibattitu wkoll eh, waqt eh, li eh, se jsir waqt il-summit tal isco dan dibattitu importanti u din l-organizzazzjoni għandha tinkludi dawk l-istati li jħarsu l valuri u il-prinċipi demokratiċi. Grazzi ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal rapport tas-sur Mans dwar l-sfida demografika, Sinjor Zvila Delova. Dawnek le. Signor Ronsuli. Grazie ħafna Iva, jiena votajt favur din rezoluzzjoni u um, Jena naħseb li din proposta utli interessanti għall isfidi tal-futur. Il-politiki soċjali tal-Istati Membri dawn għandhom jagħtu attenzjoni partikolari li żgħażagħ u eh, dawn huma importanti għall iżvilupp u għad kabir. Aħna nridu nafavorixxu l-integrazzjoni ta' dan iż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u dan għandu jsir b'mod eh, immedjat u jrid ikun hemm taħriġ għalli dawn jistgħu jiżviluppaw fuq livell professjonali. Il-familja wkoll għandha tiġi mħarsa bi miżuri iktar konkreti, iktar serti, ma nistgħux aħna ninsew il-familja x'jekk namlu nagħmlu dan irridu eh, nkunu qed niġru element importanti ħafna soċjetà tagħna. Nixtieq jiena nisa fuq l-importanza tal-paragrafi li għandhom x'jaqsmu mal-miżuri li huma favur il-familja. U sabiex inkunu nistgħu aħna mmexxu b'mod iktar effiċjati u effiċjenti u effikaċi rridu aħna nimmodernizzaw is-sistemi ta' ħarsin soċjali u b'mod partikolari dawk li għandhom eh, is-sistemi li għandhom x'jaqsmu l-pensjonijiet kif smajna minn Spenelli li nablu l-Europa eh, isser u kol fuqek. Grazie ħafna. Issa nixin naddi l-mikrofonu li sur Kaloreski. Iva, grazie ħafna, President, grazie ħafna. It-tibdiliet demokratiċi fl-Unjoni Ewropea matul dawn l-20 sena dawn tibdu li attenzjoni għall ħtieġa li namlu riforma tas sistemi soċjali u tal-pensjonijiet għandna bżonn nizviluppaw sistema ta' navigazzjoni viabli u effettiva u aħna rajna u koll n-nis jirtiraw qabel u din kiena tal-lezzjoni u koll qed nitkellem dwar dawk li jedin bejn il-55 sena u 60 sena. Imma naraw u li jem ħafna qatt fost iż-żaza ħiġifiri aħna nabżon napoġġaw il- letajiet differenti u għanna napoġaw li dawn jintegraw ruħom fis-suq ta' xogħol irid ikun hemm politika ta' integrazzjoni aħjar ħalli bekk aħna nistgħu nilqgħu għal l-isfida li l-popolazzjonijiet qed jixjieħu. Grazzi ħafna Sur Kaxmarek. Grazzi ħafna, grazzi President, Jiena votajt favur il rapport ta' Sur Mann fuq eh, l isfida demografika. Jiena naħseb li dan rapport tajjeb u l-kwistjoni waħda importanti ħafna u eh, ħaġa importanti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni tal-età qed nitkellem dwar aċċess għas servizzi hawnhekk ukoll u meta nitkellmu dwar is-solidarjetà rridu nżommu qudiem għajnejna din l-ispett eh, speċifiku ta' solidarjetà ġifieri solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet li nies anzjani m'għandhomx jiġu diskriminati minħabba l-età tagħhom l-Unjoni Ewropea tifoka ħafna fuq iż żgħażagħ ħaġa tajba iva, imma mill-banda l-oħra ma nix ninsew dawk li diġa kontribuxew ħafna għal-bini tal-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Kashmarek, Sr. Hawking. Grazie ħafna President Iva jena napoġġa il-rapport ta' man jena nemmen li solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet importanti da' solidarieta bejn l-istati membri u tlet kustjoniet partikolari u jena naqbel ma' paragrafu 24 paragrafu li jitkellem dwar wieħed li ma' jkunx hemm e- e- meta persuna trid tirtira obbligatorja għalhekk in-nies jistgħu jirtiraw meta jiridu u jiena kontenta wkoll li xi emendi fuq eh, min jieħu ħsieb u min jieħu ħsieb il-familji ġew ikkonsidrati speċjalment paragrafu 125 paragrafu li tkellem dwar min jieħu ħsieb eh, membru tal-familja u eh, paragrafu li għandu x'jaqsam ma' dritt li wieħed jieħu ħsieb jew le u li dawn ikollhom aċċess għal skemi ta' sigurtà soċjali kif ukoll pensjonijiet u jiena nappoġġaw ukoll l-inizjattiva dwar il-garanzija ta' żgħażagħ ġifieri inizjattiva li ta' wieħed li Zazuh jew zazuh li ma kellux rolla l-erba xhur jew iktar dan jista' jiġi offrut xi tip ta' taħriġ jew impjeg ħalli bekk dawn jistgħu jiġu integrat fis-suq ta' xogħol kif qed fil-bidu solidarità speċjalment f'din is-sitqadet ekonomika twali importanti ħafna bejn il-ġenerazzjonijiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Haken, eh, Sinjura Mokinajti. Grazie ħafna ċer, jiena votajt favur il- rapport ta' Surman għax dan jirrefletti u kol direzzjoni bejn il-ġerazzjonijiet u il-kooperazzjoni bejn dawn il-ġenerazzjoni ta' spiss aħna nitkellmu dwar il-problemi demografiċi kif ukoll ir-rwol ta' Zazax imma dan ir-rapport jitkellem dwar ġenerazzjoni differenti u l-problemi li huma marbutin ma' dawn is-setturi differenti pereżempju problemi ta' impik, ta' l-kura tas saħħa u għalhekk il-ġenerazzjonijiet kollha rridu nirringrazzjawhom għal kontribuzzjonijiet eh, li dawn taw lejn l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u rrid naċċertaw li jkun hemm dinjità wkoll irrid ikun hemm xi problemi jekk ikun hemm xi bidla fis-sitwazzjoni ekonomika għandna ntejbu mhux biss il-politika tal-familja tal-Unjoni Ewropea u għandna wkoll permessa sistema tal-edukazzjoni u edukazzjoni informali għandna niżviluppaw e, iż-żgħażagħ ukoll u għandna nagħmlu sforzi sabiex ninvolvu l-iż-żgħażagħ u dawn jitlu fis-suq tax-xogħol. Grazie Signora Morgan Item, Sir sur President, eh, dawk li għandhom ma' demografija jajdu l li sabiex bnidem eh, eh, popolazzjoni sabiex tibqa ħajja hemm bżonn ta' 2.1 trabi għal kull mara. U l-Albanija jew it-Turkija qed jagħmlu dan, imma imkien iktar u l-Ewropa inkluż ehm, ir-Russja dan skont rapport se jitlef 100 miljun persuna fl-40 sena li ġejjin. Il-Ġermanja weħeda se tara tnaqqis tal-popolazzjoni ta' 20 miljun. Dan mhux qed nitkellem dwar xi tbassir l-affarijiet li jista' jiġri jekk ma nagħmlu xejn. M'hemm xejn li nistgħu nagħmlu dan it-tnaqqis fir-rata ta' twelit qed isir u rridu naraw għalfejn għalfejn aħna wasalna f'dan il-punt ma rridux aħna noqogħdu nisimplifikaw iż-żejjed hemm ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu għal e, bidla fil-kontrazzjoni u fil ruol ta' soċjetà li n-nies jgħixu ħafna iktar u bidla wkoll fil xol Imma u kol problemi differenti u um, per eżempju il-kura ta' tfal, l-edukazzjoni, l-ewwel ġenerazzjoni dawn ġew imrobbija b'ħafna benessri b'ħafna għajnuna finanzjarja ħalli bekk u din il-ġenerazzjoni din qatet qalba li e, e, ikollhom familja u issa se jkun hemm problema kbira. U din għandha tkun il-kwistjoni partikolari li għandha tiġi indirizzata mhux se nindirizzaw jekk nitkellmu dwar tibdiliet fi demokrazija Demografija, skużawni. Grazzi ħafna, grazie Sur Hannan. Issa nistgħu ngħaddu għar-rapport eh, Senjora Cavaliers fuq il-programmi AFAS għar-riċerka. Sur Misaras. Grazzi. Grazie, President. Jiena nilqa l-proposta tal-Komissjoni jiġifieri li aħna se jkollna nissimplifikaw il-programmi tar-riċerka u permezz tal-metodi simplifikati se tisir iktar faċli li wieħed jikseb finanzjament u hemm xi nuqqas ta' ċertezzi wkoll fuq l-amministrazzjonijiet u għandna bżonn aħna li konna sistema sistema li waħda s-soda fejn mhux biss naraw il-performance xjentifiku imma li nkunu nistgħu naqsu l-birokrazija wkoll. Ovvjament kull mekkaniżmu finanzjarju dan għandu xi riskju marbut imma jekk il-kontrolli għatanċi ikunu ħafna mela s-sistema jkolla ħafna piżijiet fuqa u rridu iva nħedġu l-universitajiet li jiksbu l-finanzjament ta' riċerka u l-iżvilupp u għanna namlu dan taħt il-seba program għafassu u għanna nħejju ruħna u t-min program għafassu u għalek li jena u fatajt iva. Grazie ħafna sur kalanaski. Grazie ħafna, President. Iva, aħna għanna bżon ta' investiment fl-edukazzjoni għalli bekk nistaw nizvilupaw għanna ninvestu fil-bnedmin, għanna jkollna innovazzjoni, bekk nistaw noħol u teknoloġiji ġodda sabiex ninvestu fl-innovazzjoni, għanna bżon nissussidjaw ir-riċerka u jiena t-nitkellem għawnek dwar programmi għafas għal-riċerka u hemm programm wieħed ta' dan it-tip fid-dinja kollha jekk naħna nissussidjaw din ir-riċerka nistgħu nittamaw li nistgħu ntejbu il kompetitività tagħna bekk nistgħu noħolqu iktar impjiegi u nistgħu ntejbu wkoll il-livell ta' ixin tal-Ewropej kollha. U aħna għandna bżonn tal logħla standard possibbli f'dan il-programm qafas għar-riċerka għalhekk il-proċeduri amministrattivi rridu nagħmluhom iktar orizzontali qed nitkellem jiena dwar aċċess aħjar għal finanzjament għal din ir-riċerka u għalhekk jiena votajt favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Sur Perillo. President, mikrofonu għal-kellim. Jekk aħna nejnu l-aċċess għal sistema ta' appoġġ li nistgħu narawhom fil-programm AFA sar riċerka dan jfisser li aħna se nixprunaw il-kapaċità li wieħed jikkompeti fis-sistema kollha produttiva tal-Unjoni Ewropea. Bil-vot tal-lum jiena konvint li aħna kontribuxxejna b'mod konsiderevoli sabiex naslu għal dan lan għan importanti speċjalment għal dak li għandi xaqsam mal mm, l-SMEs li dawn jagħmlu mm, dawn huma s-sinsla ta' ħafna mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ta' spiss eh, minn kejja eh, li jkun hemm iktar kwalità fil-produzzjoni, mhux ta' spiss dawn jistgħu jużaw dan ir-riżorsi meħtieġa sabiex eh, dawn jistgħu itejbu l-istandard tal-produzzjoni tagħhom. U nixtieq nsemmi hawnhekk hekk kif eh, ir-rapporter għamlet li dan ġi f'waqtu Um, u tajjeb li nużaw seba programm afas u tajab li nibdew nippjunaw ukoll kol għatmin programm afas. Grazzi ħafna Sur Perillo, Sinjura Muganajti. Grazzi, grazie ħafna ċer, jena votajt favur dan il-dokument għal simplifikazzjoni ta' programmi għal-riċerka. Sfortunatament lift id-diskussjoni waqt il-plenarja imma l-affarijiet eh, kif ukoll il-votazzjoni kienet importanti u l-adozzjoni jiena vera nilqa' ġifieri li eh, Dan il-dokument ġi adottat tajjeb li l-pajjiżi membri kollha jistgħu jkunu eh, jipparteċipaw fil-programmi konġunti għax wara kollox mhux qed nitkellmu dwar stat membru wieħed imma qed nitkellmu dwar l-interess komuni. L-idea prinċipali li l-istati membri kollha pereżempju jippreferixxu iż-żgħażagħ hemm min qed jgħid dan u li dan dawn jistgħu jagħtu iktar valur miżjud imma tajjeb li l-finanzjament Eh, ikun imparzjali u l-ħaddima kollha jkollhom opportunità jibbenefikaw eh, għax eh, bekk ikollna valur miżjud u hemm uh, organizzazzjonijiet xjentifiċi wkoll li għandhom jiġu permess, għandhom jingħataw il-permess li jieħdu sem fil-programmi xjentifiki tal-Unjoni Ewropea li kiena votajt IVA u uh, nittama li bekk nistgħu namxu il-qoddim. Grazzi ħafna sta nistgħu ngħaddu għal kriżi fis-settur tal bejjem tal-Unjoni Ewropea, Senjura Hawken. Grazzi, jenna poġaj din il riżoluzzjoni l-Kummissarju għalli u għal-es li jistudja l lajnuna finanzjarja jekk ikun hemm bżonn u jinter u um, jieħu miżuri jekk ikun hemm miżuri ma dawn il-bdiewat jew raħalet jiġu attakati eh, minn naħat kollha u jiena ferm kuntenta li qed naraw li din l-emenda għaddiet l-emenda li talbet il-Kummissjoni taħdem immedjatament fuq il-kwistjoni tal-preżenza tal-GMOs l-alf xi ħaġa li għandna kontroll fuqha u eh, qed nagħmlu xejn qed nirrifjutaw li nagħmlu xi ħaġa dwar dawn l-importazzjonijiet u mbagħad dwar l-ispejjeż sola li m'għandniex eh, il-level orizzontali għall-importazzjonijiet li jiġu mill pajzi terzi. Imbagħad wara il-katina tal-lekel il-biraħ l-qorti tal-awdituri ħarġet bi rapport fuq is-settur tat-zokkor huma qalu li l-formazzjonijiet tal-prezzijiet ir-rekomandazzjoni kienet li l-formazzjoni tal-prezzijiet ta' dim il-monitoraġġ mod li mill-Kummissjoni u l-Istati membri l kunsil għandhom jaċċertaw li l-liġijiet ta' kompetizzjoni jiġu infurzati fis-settur għalli bekk wieħed jista' jikkonforma mal l-għaniet ta' trattat ġifiri li l-konsumaturi jħalsu prezzijiet raġonervili. Din il-ħagġa għanda seħ fil-katina tal-ikel. Grazie, signora Hawken, signor Perillo. Sur President, grazie. Jiena votajt favur il-proposta ta' rizoluzzjoni għaliex għal snin issa fl-Ewropa inna naraw kriżijiet illi jolqtu is-settur tal-bejjem għal raġunijiet differenti il-prezz tal-ħam tal-baqar, importazzjoni kbira u qawwija ta' laħam minn pajjiżi terzi, imma hemm kawżiet ukoll indiretti illi laqtu dan is-settur, pereżempju il- problemi tal-settur fil-qasam tal-prodotti tal-ħalib u prezz tal-ċereali eh, illi kien spekulazzjoni kbira fuqhom Issa, fir dawl tal-riforma tal-PAK fl-2013 se jkonna naffrontaw b'impens eh, kbir din il-kwestjoni u nsibu mezz u soluzzjoni għal dan is-settur kollu sabiex ma jkunx hemm iktar volatilità ta' prezzijiet jiena nistieden lil kummissjoni biex issib strumenti malar kemm jista' jkun sabiex eh, tindirizza s-sitwazzjoni ta' kriżi b'mod l-aktar effiċenti u ta' malajr. Is-Sur Kelly. Grazzi. Jena votajt favur dan ir rapport u eh, kont sodisfatt b'xi mill-affarijiet illi qal il-Kummissarju dal-għodu l ewwel il ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri tal-bieraħ ikkundanna lill kummissjoni għaliex rajna illi wara tħalsu kompens ta' madwar 1.2 miljun intilfu eh, ħafna impjiegi u xorta waħda aħna hemm eċċess ta' produzzjoni jina dan l-aħħar attendejt seminar u rajt li situazzjoni hija mifruxa ħut mill-Vjetnam qed jidħol fl-Unjoni Ewropea u forsi xi ftit minn dan il-ħut huwa imniġġes ukoll hemm pajjiżi terzi li qegħdin jesportaw komoditajiet lejn l-Unjoni Ewropea u dawn jistgħu jagħmlu hekk eh, vantaġġ fuq il-produtturi fl-Unjoni Ewropea. Din hija sine qua non l-Unjoni Ewropea biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet biex tiżgura li l-standards, l-istess standards, l-istess kondizzjonijiet u l-istess eh, infurzar japplika għal prodotti li jidħlu minn pajjiżi terzi bħal dawk illi japplikaw fuq il-produtturi tagħna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kelly. Ek mela aħna ikkonkludejna l-ispiegazzjoni tal-vot il-minuti ta' din is-seduta jitqasmu u jiġu approvati fil-bidu tas-seduta l-imis jekk mawx oġġezzjonijiet